Inti li tixtiqu tagħmlu jew oġġezzjonijiet le mela din il-ħatra ġiet irratifikata. Issa bidliet fl-aġenda, naddu għall-aġenda, Sinjuri. L-aħħar bozz ta' aġenda ġie adottat mill-Konferenza ta' Presidenti nhar id-9 ta' Deċembru skont ir-regola 1 u l-aħħar bozz ta' aġenda ġiet imqasma. Mem lebda tibdila fl-agenda ta' nhar it-tnej u it-tlieta, iżda l-erba il-grupp tal-PPE u l-Demokratiċi Kristjani talab biex il-rapport ta' Sur Sajer fuq il-kontroll mill-Istati membri dwar l-eżerċizzju tal-Kummissjoni fuq is-seta' seta biex jiġi inkluż fl-aġenda. Nixtieq ngħaddi kelma lis sur Sajer biex jgħaddi din il-mozzjoni, din it-talba. Yes, uh, President, as you right. Iva, President Palmat, il-grupp tagħna jitlob biex npoġġu fuq l-aġenda ir-regolament tal-latti tal-implementazzjoni. Ikkem xejn stramba mhix hija talba tal-grupp tagħna biss iżda hemm ħafna gruppi differenti li appoġġaw din l-idea anki fir rigward il- Kumitat tal-Unjoni Ewropea fuq dan ir-rapport u anke fuq il-sim ta' ftejm kellna vot unanimu. Nixtieq nfakkar il-kollegi li ninsabu sena wara li tħul ta' fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona u din l-implementazzjoni dan ir-regolament fuq l-atti ta' implementazzjoni hija xi ħaġa li ġiet wara ħafna xogħol diffiċli fin-negozjati f'qasam fejn kien hemm delegazzjoni u l-atti ta' implementazzjoni huma kwistjonijiet importanti għal dan il-Parlament. Għalhekk wara din is-sena nistgħu nibdew nwettqu dan id-dritt u naħseb għalhekk ikun importanti u tajjeb li niddiskutu dan il-punt u nadottaw dan ir-regolament il-ġdid. Nittama nixtieq naqsam magħkom bħalma jafu l-kollegi Kolla li kienet sitwazzjoni diffiċli ħafna fil-Kunsill, kien hemm żewġ minoranzi li kienu jiblokkaw u għalhekk kien hemm punti jaħarqu fuq din il-kwistjoni tal-atti u għalek irridu namlu għamalar kem jista' jkun mill-aktar fis possibbli għaliex id-drittijiet kollha tal-Parlament intlaqgħu minn dan ir-rapport u għalhekk nitlob l-appoġġ tal-gruppi kollha l-oħra. Grazzi l rapporter jiet il-President, tappoġġaw din il-proposta is-Sur Hannes Voboda. Kollega. Grazie President, m'għandniex oġġezzjoni li din titqiegħed fuq l-aġenda, iżda nixtieq nixbidlek l-attenzjoni għal fatt li ġej. ċertu kumitati mhux biss mill-grupp ta' mill-grupp tiegħi, mill-membri tal-grupp tiegħi, li hemm tassi fuq regoli speċifiċi, għandna bżonn skadenza għall-emendi sabiex nhar it-tlieta l-iktar tal-possibbli konna votazzjoni. Jina xtaqt niġbed l-attenzjoni wkoll li għatem diskussjonijiet fuq dan il-punt u għalhekk ma nistawx ngħidu jessu nivvotaw favur jew kontra. Votazzjoni tista' sseħħ iżda manni oġġezzjonijiet. Fir-rigward il-termini rrid naraw iżda mbat fuq il-votazzjoni għad fadal ħin. Xi ħadd kontra? Qed jixtieq jitkellem, jitte president Nobody. Okay. Ħadd. Tajja wisq. Min huwa favur din il-proposta? Grazzi, kontra, grazzi, astenzjonijiet. Preċiżament. Nar l-erba ser ikonna diskussjoni nar l-erba u l-laqqa tagħna ta' nar l-erba ta' sessjoni plenarja ser tkun sa' disa ta' filgħaxija. L-emendi Nar l-erba' 15 ta' Diċembru sa l-10 ta' filgħodu nhar l-erba' din id-data l-emendi. Il-votazzjoni mbagħad isir nhar il-ħamis. Grazzi ħafna. Druga propozizja to jest grupa postępowego Imbagħad it-tieni proposta mill-grupp tal-SND fil-Parlament Ewropew Dan il-grupp jixtieq li l-mistoqsijiet bil-fom li l-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-tmexxija ekonomika u fuq l-artiklu 9 ta' Trattat ta' Lisbona biex jiġu miżjuda fl-aġenda. U s-Sinjura Trautman ħatressaq din it-talba fisem l-SND. Il-President jishtiq illi jerġa' jkunu inklużi iż-żewġ mistoqsijiet orali dwar il-rapport ta' Task Force von Rompuy u eh, il-Kummissjoni dwar dwar governanza ekonomika l-artiklu 9 ta' Trattat ta' Lisbona qed jatina din il-prerogattiva u din l-awtorità li aħna naplikaw il-klawzola soċjali orizzontali b'mod partikolari l-istudju ta' impatt soċjali għad direttivi u deċiżjonijiet il-kbar li jikkonċernaw il-konsegwenzi għal konċittadini tagħna il-President tal-Konfederazzjoni Ewropea tal-Trade Unions u mħasseb dwar it-ħassi dwar il-tħul tal-ħaddima u l-pensjonijiet. Għannum tal-grupp tana jena qed nagħmel din it-talba għaliex aħna ma rridux li meta l qed nitkellmu dwar regolamentazzjoni tas-suq, mhux qed nitkellmu biss dwar is-swieq, aħna qegħdin nivvotaw u nieħdu deċiżjonijiet favur iċ-ċittadini tagħna. Nixtieq li l-Assembleja eh, tappoġġa li dawn iż-żewġ mistoqsijiet li jerġgħu jitpoġġaw fuq l-aġenda. Wypowiedzieć pozytywnie. Issa nixtieq nistieden il xi ħadd biex jitkellem favur. Diskors favur jekk iġobkom. Xaħat jitkellem favur? Grazie Presidente, proprio. Grazie President, proprio fuq dawn ir-rapporti li rridu jimxu bejn l-istituzzjonijiet kollha, l-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni, nħoss li huwa xira li nappoġġaw il-proposta tal-kollega. Eh, dziękuję bardzo. Kto chciał się... Grazie ħafna, jete President. Issa u xaħat jishtiq jitkellem kontra din il-proposta? Nie widzę wypowiedzi przeciwko. A wy... Le, mux għetna raġazzjoni u Alek na dual votazzjoni Dak favur din il-mozzjoni. Kħġobkom? Kontra? Grazzi? Astenzjonijiet? Il-mozzjoni għaddiet, signori. Issa żewġ mistoqsijiet bil-fom ser jiġu miżjuda l-daqstant fl-aġenda ta' nhar l-erba' wara l-ofsenar u s-seduta ser tkompli sa madwar id-disa ta' filgħaxija. M'hemmx tibdiliet għall-aġenda tal-ħamis, mela għalhekk la bozz ta' aġenda ġiet adottata issa. U nistgħu ngħaddu issa direttament għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna u dan huwa id-diskorsi ta' minuta. Ir-regola tal-artiklu 150 tal-regola ta' proċedura. Kollegi, jekk hawn min ma jistiex jibqa' fosna.